rapport annwali fil-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea il-ġlida kontra il-frodi. Il-rapporter Issur Pirinski. Għandek erba minuti, sinjur. Nirringrazzjak, Signora President. Signora President. Sinjura Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, kollegi, Emson nżommu d-dimajnejna li kull stat membru jati kontribut proporzjonali għal budget għalek kullħat għandu interess li eh, kunem protezzjoni finanzjari ta' l-Unjoni Ewropea. Dan il-rapport ġi adottat unanimament imma matul id-dibattitu rajna li kienem punti di vista divergenti. L-aħjar approċ biex wieħed jiddefendi l-budget tal-Unjoni Ewropea l-enfasi eh, għandha tmur fuq restrizzjonijiet u sanzjonijiet dwar irregolaritajiet, imma l-problema hija li meta jkun hemm irregolarità eh, xikunem minn affarijiet minnom li joħorġu mill-korruzzjoni jew minn reati oħrajn li umma ħafna iktar numru jiġu minħabba zbalji jew kella regoli li ma tantx wieħed ikun intis magħhom jew kollha jkunu komplessi wisq. Għalhekk sanzjonijiet mhux biss waħedhom jaħdmu, irritu kuna hemm ukoll għajnuna lill-istati membri biex dawn ikunu jistgħu jillimitaw il-frodi, jillimitaw ukoll l-irregolaritajiet li ma jkunux frodolenti. għamata ċast, miljard 840 min l-irregolaritajiet 1.84 biljuni ġew minn eh, irregolaritajiet mhux frodolenti. Qed nitkellmu fuq 390 miljun. Nixtieq niġbilkom l-attenzjoni dwar fil-politika ta' koezjoni meta jitwaqfu l-pagamenti. Il-Kommissjoni qed tiġi mitluba biex tkompli bil-linji ta' politika tagħha meta tkun qed timplementa il-miżuri tagħha. Imma qed naraw li mhux dejjem hekk isir. M'hemmx il-regola ta' prevenzjoni biex ma jkunx hemm ukoll il-ksur l-artiklu 325 ta' TFU li jitkellem fuq il-miżuri preventivi bħala um, protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni. U importanti li l-Istati membri jarfu l-Kommissjoni dwar irregolaritajiet frodolenti u mumiex sabiex problemi jiġu identifikati u anki kunem soluzzjonijiet biex problemi simili ma jirġux umu fil-futur imma l-informazzjoni dwar il-frodi regolaritajiet mandomx jintużaw biex wieħed jipponta subajħ lejn min ikun responsabbli. Anzi, iktar irridu naħdmu fuq il-prevenzjoni biex il-nuqqasijiet fil-sistemi ta' kontroll tagħhom ikunu wieħed ikun jista' jara fejn qegħdin L-entitajiet Ewropej u l-Istati membri u kol iridu jgħinu per prassi tajba, l-bdil ta' informazzjoni u ta' informazzjoni u anki l-koordinament u t-taħriġ. B'dan il-mod l-interessi finanzjari jistaw jiġu protetti anki skont il-Sound Financial Management u skont il- istennijiet ta' ċittadini ta' l-Unjoni. Jiena nixtieq nirringrazzja għal daw kollha li ħadmu miegħi fuq dan ir-rapport. Il-kollega il Sinjura Pobafa, Sinjura Kudruzza, mill-Segretarja tal-SND u anki l-kollega mill-Kumitat, mill segretarja tal-Kumitat tal-Budget, Sinjura Castillo. Grazzi ħafna tal-jentuni. Issa nisimgħu il-Sinjura eh, Georgieva. Kommissarju, grazzi, Signora President. Sur Perinski, grazzi ħafna għal rapport tijak. Għal Parlament u l-Kommissjoni il-ġlieda kontra l-frodi hija l-iktar ħaġa importanti sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jafdawna fix-xogħol li nagħmlu il-rapport jiena eżaminajtu u għal numru ta' rakkomandazzjonijiet li jinti proponajt, diġa edin namlu follow-up fuqom. semmilkom xifti xuħut minnom l-ewel net fuq il-reportaċ il tal-irregolaritajiet. Aħna naqblu mal-konklużjoni tijak li rridu namlu distinzjoni bejn il-frodi u l-izbaliji. Zero tolerance għal-frodi, minn ebda dubju imma fuq l-izbalji hemm bżonn li jkun hemm iktar xogħol ta' prevenzjoni, iktar simplifikazzjoni u anki iktar armonizzazzjoni għal kull kategorija ta' spejjeż. U fuq dan aħna qegħdin għandna grupp ta' kummissarji li huma responsabbli ta' setturi fej jkun hemm infiq kbir. Fuq il-politika ta' koeżjoni aħna naqblu ma' l-enfasi li semmejt inti biex ikonna xogħol ta' prevenzjoni u kif qed jitlob il-Parlament ikun hemm ukoll mid-term assessment naraw jekk l-arkitettura regolatorju tal-politika tal-koezjoni l-ġdida u x tkun eh, ikolla e, suċċess biex fil-prevenzjoni. Fuq il-xiri publiku, pubbliku, il-public procurement, naraw li dan dejjem iktar soġġett għal korruzzjoni, għal frodi, għal irregolaritajiet u aħna nilqaw lajnuna eh, l-appoċ li qettatu għal direttiva tal-xiri pubbliku, direttiva l-ġdida. Se tkun opportunità li l-isfej l-istati membri fuqa jistaw it-tejbu l-mod ta' kif jaħdmu u għalina l-istituzzjonijiet tal-Unjoni ċans sabiex namlu it-tibdilu l-emendi fir regolament finanzjarju li palissa qed jiġi negozjat. Jiena nispera li intemmu dawn in-negozjati malajr nirrikonoxxu il-fatt li il-pozizjoni kontra l-korruzzjoni fl-istituzzjoni tagħna hija importanti ħafna u għalhekk se nagħtu assessment qed naħsbu li indaħlu dan fit-tieni rapport kontra l-korruzzjoni li suppost jitlesta fl-2016. Dwar l-Olaf issa Ovvjament l-olaf hija parti integrali importantissima fil-pożizzjoni eh, tagħna kontra l-korruzzjoni, kontra il-frodi. Aħna qegħdin nagħmlu l-almutana sabiex l-olaf ikollu interface tajba mal-Kumitat ta' Supervizjoni tal-Olaf. Aħna u jiena anke personalment eh, qed naħdem ma' dan il-Kumitat Supervizorju sabiex naraw li l-ambjent ikun tajjeb sabiex kemm l-Olaf kif ukoll il-Kumitat Supervizorju jaħdmu tajjeb. L-Olaf kellu ċans, ikollu ċans jitlob li dan il-kumitat anki fuq l-istatistika u l-analizi tal-istatistika u kif din dawn jiġu applikati. Aħna qed naraw kif inkomplu nsaħħu l-indipendenza ta' dan il-Kumitat Supervizorju fil-budget u ċertu mod ta' kif jaħdem. Aħna nilqaw il-punti ninsibu fil-rapport dwar l-PPO u nejt b'qalbi kollha li aħna napprezzaw il-xogħol tagħkom l-appoġġ li tuna għandna bżonn li PPO li IPPO e li kun jista' jagħti valur miżjud għall-interess tal-Unjoni, interess finanzjaru tal-Unjoni għalhekk rridu nkunu ambizjuzi, rridu sistema istituzzjonali li itati riżultati aħjar fil ġdida kontra il-frodu korruzzjoni. Grazzi. Grazzi komissarju, sa fissem il-Komitat ta' Rizvilupp Reġjonali, Is-sur Arimon għal żewġ minuta. Żewġ minuti. President, kollegi, kommissarju. <clears throat> Fi żminijiet eh, ta' nuqqas finanzjarju, il-flus pubbliċi jridu nżawhom sew u għal daqstant kull ċentezmu għad dispożizzjoni hemm bżonn jiġi użat b'mod raġonevoli. Dan u importanti ħafna l-grupp tagħna Eh, illi naħlu jew li konna frodi eh, se għamel ħsara l-reputazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea għaliex l-edewa tal-demokrazija u tal-Unjoni Ewropea ma propju dawk li jagħmlu frodi. Fis-settur tiegħi fil-politika tal koezjoni ġifieri huwa importanti li il-fondi kollha jiġu utilizzati sew Dawn huma kollha fondi li jipermettu li intejbu situazzjoni ekonomika. Rajna li kienem ħafna frodi fl-2013, kienem 321 kas, 165 eh, miljun ta' euro b'kollox. U fis settur tal-izbalji kienem zbalji għal 1.7 biljuni ta' euro. Dawnu ma' wisq u rridu namlu mod li l-fondi jiġu ntużati b'mod iktar effiċenti mill-Istati membri, għanna bżon ta' oġġettiv ta', ta eh, ta' kriteri oġġettivi, eh, mux biss għanna bżon ta' kriteri unitarji, ħafna minn dawn li zbali huma imħabba proċeduri komplikati għal daqstant bżon nisemplifikaw l-amministrazzjoni. Il-frodi rridu niġildu eh, kontra taħħa bi strategija kontra l-frodi fl-istati membri kollha Eh, però dana għandhom jinkludu anki kontrolli eh, esterni u importanti anki li naslu għal biex ikolna prokuratura eh, prosekutur Ewropew. Enti għattu kolli li er direttivi eh, fuq xiri pubbliċi għandhom eh, jirsolvu għom dan il-problemi għax din id-direttiva għandha tiġi Eh, traskritta fil-liġijiet, trasposta fil-liġijiet nazjonali. Rridu namlu mod illi il-kriminali kollom dejjem inqas eh, possibilità u enerġija biex jużaw dan il-flus. Kull ċentezmu għana nużaw so, so għax dan huwa il-flus tal-ċittadini tagħna. Grazie. se naċetta il-blue cards għal dibattitu ġenerali politiku. E, e sanna sur Makovej mill-Komitat Libe, għal minuti. F'dan il rapport aħna e provajna ne e Nitkelmu fuq suġġetti importanti ħafna għal protezzjoni tal-interessi finanzjari. Wara kollox dan huwa e, e, protezzjoni tal-flus tagħna, ta' ċittadini, ta' kull ċittadin. Dawn huma flus tagħna li huma kollha fl-istess post. E, e, tkun minn fejn tkun, Rumen, Ġermanis, e, Zvedis, dawn huma kollha il-flus tagħna u dawn il-flus iridu nipprotuġuhom. Il-flus tal-Unjoni Ewropea jfisser il-flus tal-ċittadini tagħna illi mill-but tagħhom iħallsu għal ġol eh, budget nazjonali e li mbagħad imorru fil-budget tal-Ewropa. Dina l-ispiegazzjoni qed ngħidmela għal kulħadd mhux qed nitkellmu hawnhekk biss eh, fuq l-interessi finanzjarji Ewropej b'mod astrat. Dawn huma flus li ġejjin miċ-ċittadini. Huwa importanti assolutament. Eh, huwa importanti li nifmu li dawn il-flus ġejjin minn post wieħed biss anki jekk il-flus ma jġux ġestiti mod tajjeb fi stat wieħed u jiġu ġestiti tajjeb fi stat membru ieħor, eh, kollha se jagħmlu ħsara l-istess but. Eh, għal daqstant irridu aħna nifukaw fuq il-ġlida effiċenti kontra l-frodi. Jiena nirringrazzja l-Kommissarju Giorgeva għal dak li qalet. Dan huwa sitt snin waħda wara l-oħra illi il-Komissjoni qed tamlinna eh, din id-differenza bejn l-errori u l-frodi. E l-irregolaritajiet huma amministrativi ma l-frodi hija kriminali. U din hija storja eh, li hija dejja u jiena kuntenta li rapport intermen interim ġi approvat u nittama li issa illi għanna regoli għal ġlida kontra l-frodi fl-Unjoni Ewropea, dawn ikunu nistaw kunu effiċenti rridu jiġu investiti biex il, e, dawn il-flus jistaw jiġu konfiskati u jmorru lura lejn il-budget il e, tal-Unjoni Ewropea. Issa għal rappresentanti tal-gruppi politiċi l-ewwel waħda għandna Sinjura Grassle għal menu ta' nofs. Sinjura President. Grazzi, kollegi kommissarja. Nishtiq naqbel ma dawk in-nies li ringrazzjaw l-Olaf u li tkellmu kol fuq eh, eh, le successi. Però irridu nħarsu l statistika aktar mill-qrib. Aħna eh, irridu eh, noqogħdu attenti li data ma jġux imbabsin, għanna inċertezzi fuq il-numri tal-kazi kem damu u anki dawn l-inċertezzi statistiċi nistaw nsejħu l-om dbabis wara kollox. U dina hija dan wara rapport estremament importanti Imma il-Komissjoni għandha toħodhom bis-serjetà dawn rapporti u tagħti reazzjoni tagħha. E, irridu nagħmlu ġlida kontra il-frodi u nagħmlu ġlida effettiva. Rridu nagħmlu li muma il-miżuri li tieħdu, rridu niżguraw li l-miżuri kunu affidabbli. u jiena da xejn waħda inkwetata illi hawnhekk qed jinħoloq rivelazzjoni li miex qed issir kollha f'daqqa qed jgħidulna xi ftit ftit ftit hemm spejjeż ta' 40 u issa hemm 160. Eh, il-fatti għal daqstant ġew proċessati u jiena nixtieq nara il- eh, viżjoni ġenerali u l-problema nittrattawha b'mod ġenerali. Issa, signora Wajala Sender għal minuta, zawx minuti un nofs. Grazzi, President. Nifraħ l-rapporter fuq dan il-rapport da sekk importanti u anki l-shadows li enuħ fuq il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Irridu niftakru illi l-2013 kienet l-aħħar sena tal-MFF illi illi ħafna ħlasijiet saru normali. E, e, e, meta nitkellmu fuq il-kwestjoni multianwali, insibu li l-ċifri jitbidlu. Nishtiqni ringrazzjah li rapportajer tal-li tkellem fuq dawn il-problemi u għaveru illi sena wara sena nħarsu lejn l-ispejjes u naraw kif nistaw non fuq aħjar u dan wassal għal ċertu interess. Aħna, ma, tkellimna fuq l-ispejjes, pero ma rajniex un bat it-tul Hemm tħassib fl-2013 ma kienx hemm biżejjed analiżi għal daqstant iridu nintejbu ħafna affarijiet hemm il-kontrabandu ta' sigaretti illi skont dawn iċ-ċifri huma 10 biljuni ta' euro. ara kem nistaw nirkupraw ċifri għonek. Minkejja li Olaf wara kollox mbagħad kella xi suċċessi. Per eżempju, irkuprat 60 miljun ta' sigaretti ta' kontrabandu, iktar minn 100 kilo ta' kokaina għal daqstant eh, xi suċċessi irridu nirrikonoxxulhom. anki jek hemm xi tnaqqis fuq eh, eh, il-siza eh, fuq il kwistjonijiet ta' siza. L-irregolaritajiet mbagħad iġifieri żbalji li mhumiex frodi dawn huma imħabba il-liġija komplikata. Unittamaw li fl-2000 14 tal-2020, ġifiri mis-sena d-dihla, e, e, nittamaw li il-regolamenti mbagħad ikunu bidlu situazzjoni. Il-sur Karneċi għal żewġ minuti. Grazzi, President, Kommissarju, Signori. Il-ċittadin Ewropew huwa interessat ħafna kif il-fondi Ewropej jiġu użati. Issa qed nisimgħu li hemm żewġ biljuni ta' euro illi intefqu b'mod irregolari biex eh, ma niżaġerawx fil-kundanna tagħna. U dana il-ċittadini mhux se jkunu kuntenti ħafna fuqu. Jiena personalment kontent nisma illi il-riżultati mill-żbalji mhux fraudolenti. Però rridu ngħidu illi dawn qed jiżdiedu bi 63% dawn l-iżbalji. Però minn punto di vista tal-ċittadin <clears throat> Id-dettalji mhumiex importanti, dak li huwa importanti huwa li qed jintilfu ħafna flus. Huwa għavju illi l-Olaf kella successi gbar u naqbel mal-kellima li tkellmet qabli. Però irridu nizguraw illi nappoġġaw l-idea tal-armonizzazzjoni tal-attività tagħha Jina nishtiq infaħħara lill-Olaf ta' kif ikkooperat ma' l-Istat membri. Din il-kooperazzjoni hija neċessarja. Umbat hemm il-kwistjoni anki tar-rieda politika tal-Istati membri fil-ġlida kontra l-korruzzjoni. U hawnhekk qed naraw li eh, l-Istat membri ivarjaw ħafna minn wieħed għal ieħor. Irridu eh, narawx qed jiġri fil-pajjiżi membri u nistaqsu jekk verament il- gvernietu miex qed jiġildu kontra il-korruzzjoni u mhux qegħdin ipaċċu biss. Is-sur Zani eh, għandu uh, blue card għas-sur Czarneski, inti taċċetta sur Czarneski? Iva, 30 sekonda mela sur Zanni għal-mistoqsija. Sur Czarnecki, Inti semmejt li l-ħlasijiet irregolari jistaw waslu sa' żewġ biljuni ta' euro. Imma jina nemmen li din iċ-ċifra tinkludi anki l-korruzzjoni. Inti u anki l-partit tiegħek jaqblu illi ikolna l-uffiċċju, inwaqfu l-uffiċċju tal-prosekutur Ewropew li kun jistambat jagġiċi eh, fil pajizi Ewropej. Sur Czarnecki. Grazzi, President. Kollega onorevoli, grazzi tal-mistoqsija pertinenti ħafna. Jina minix konvent sabarra jekk aħna jekk inżidu istituzzjoni oħra li se tillimita l-kompetenzi u setat eh, tal-istituzzjonijiet bħall-Olaf, Iex idea tajba wara kollox. Jina mux naġel lanqas fit-twaqif ta' dan il-uffiċċju tal-prosekutur Ewropew. Hemm bżonn nużaw l-istrumenti eżistenti b'mod aħjar. Issa jessur tojrer għal ġewġ minuti. Grazzi, President, <clears throat> kollegi. L-għonet nirringrazzja l-Kommissarju Georgieva <clears throat> għall-attività taħħa biex ikunem ġestjoni finanzjarja dejjem aħjar u biex nużaw aħjar l-ispejjeż tal-Unjoni Ewropea. Jiena kontra porter fuq l-iskrizzjoni ġol budget e bazata fuq il-performance. e ċittadini tana jistennew illi il-flejes pubbliċi jiġu eh, jintnef u b'mod tajjeb dan huwa l-iktar ħaġa importanti dan huwa l-kunċett fondamentali. Il-grupp tagħna insista mal-Kummissjoni biex tuża l-istrumenti tagħha eh, għal daqstant biex eh, Eh, eh, ġell l-istati membri fejn isibu zbalji jew frodi biex eh, jamlu ġestjoni aħjar. 80% tal-fondi Ewropej huma ġestiti wara kollox mill-pajjiżi membri. Għal daqstant l-interruzzjonijiet u l-korrezzjonijiet li kienem fil-moddi għamlu mod li l-istati għamlu sorveljanza aħjar. Għal daqstant l-izbalji huma inqas issa. Però hemm ħafna frodi. Mhux kull zbal ġi kommess apposta, però hemm proċeduri ta' frodi rridu niġildu kontra tagħhom. L-attività ta' ola fija importanti ħafna, però għandu jkun hemm anki tisħiħ tal-Komitat ta' Sorveljanza tal-Ola. Fanna bżon ta' prosekutur Ewropew u naturalment rispett tal-liġijiet nazzjonali. <clears throat> Nixtieq anki ngħid xi ħaġa <coughs> fuq eh, l-evazjoni fiskali illi eh, twassal għal biljuni ta' euro kull sena. Aħna liberali eh, ridna eh, starriċ speċjali tal Lux Leaks bħala Parlament Ewropew. U aħna <coughs> għanna nkunu fuq qoddim biex namlu ċarezza fuq dawn l abuzi għax li ċittadini jistennew li kun mazzjoni. Eh, Ewropea. Grazzi. Aw blue card għalik sur Toirer, intaċċetta dan il-blue card? Is-sur Everidge. Jina naqbel perfettament illi il-flus ta' ċittadini huma prezzjużi u rridu nibżaw għalihom u ma jkunx hemm frodi, però taqbel miegħi illi m'hemm lebda mandat assolutament fl-Ewropa kollha biex ikun hemm uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew u hekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin inneħħu sovranità nazzjonali u m'hemm lebda mod li nistgħu nimponuħda, m'hemm lebda mandat legali assolutament. Taqbel miegħi 30 sekonda sur Toirer. ħaġa waħda hija l-kompetenza tal-Unjoni Ewropea, u veru li m'hemmx kompetenzi fil-pajjiż tiegħek hemm diskussjonijiet fuq E, e, il-fatt li jridu l-kompetenzi lura, per eżempju, fuq sikurezza, fuq sikurta interna, ma xista jwassal da għanna kriminalità transkonfinali, hemm banda, bandi tal-kriminali, ta, ta, ta, e, u f'dan is-sens il-prosekutur Ewropew kun strument utli ħafna u nitlob il-Renju Unit anki jappoġġa din l-idea. Grazzi, issa nkomplu bil-gruppi sur Anderson għal minuta u nofs. Meta wieħed is il-frodi fl-2013 mem lebda dubju li rridu niġġieldu kontra dawn il-frodi. U importanti li niproteġu l-ispiża pubblika, speċjalment f'dan iż-żmien tal awsterità U essa speċjalment iktar fl awterità Sfortunatament fil-MFF tal-2014-20 Hawnhekk se jkun hemm l-ewwel tnaqis tal-budget. Jiena kuntenta nara illi hemm rikonoximent għal fatti li hemm bżonn ta' kapaċità amministrativa u namlu prevenzjoni tal-frodi mill-istati membri u rridu namlu taħriċ għal persuni, pero jina għaddim ħazba fuq il-twaqif tal-prosekutur pubbliku u il parametri u l-razzjonal e, l-idea hija imħabba l-kriminalità transkonfinali. Però m'andux dan jiġi għall-ispejjeż tal-kompetenzi e, nazzjonali tal-sistemi ġudizzjari. L-artikolu anki huwa kontroversjali għax jista' anki e, jaħdem kontra is-sistema tal-common law tal-ġustizzja kriminali. Grazzi. L-onorevoli Javon għal-grupp tal ħodur għal-minuta u nofs. Thank you, Mr. Chair. Grazie, Signora President, sis kollegi. Wara diskussjoni twiglaw u diffiċli, l grupp tal-ħodġor jappoġġa test prezenti tal-rapport adottat fil-komitat illi inkludi wkoll l-approċċ kritiku tagħna vizavi Olaf. Nappoġġaw il-parti partikolarment fuq ġrida kontra korruzzjoni bħala waħda mill- batali prinċipali li għandhom isilu sabiex nħarsu l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u niżguraw livellu li ta' fiduċa fl istituzzjonijiet Ewropej u sabiex niżguraw riskju minimu għal minni ħala 16. Nħidu gost li rapport jisħaq fuq it-teddid ta' frodi tal vejti transkonfinali li perikolaw mhux biss il-Baġit Nazzjonali manka dak tal-Unjoni. Minn barra Eh, dan kollu għanna bżon regolament adekwat fuq ħarsin tal-whistleblower f'numru ta' pajjiżi inkluż l-Ungerija. Il-kwalità ta' ħarsin ta' whistleblower hija fira ħafna f'ħafna każijiet il-proċeduri fl-Ungerija jisiru kontra l-whistleblowers nifisom minn flok il-każijiet veri ta' korruzzjoni. Fl-ħarnet nisħaq fuq l-importanza ta' EPPO eh, e hemm bżonn naħdmu għal istituzzjoni indipendenti bħal din rridu nikkonvinċu mhux biss il kunsill manka iċ-ċittadini Ewropej illi dan huwa fl-interess ta' minħala 16 fl-interess ta' ċittadini Ewropej kollha. Merci, la parole. Grazzi. Is-Sur Valli għal minuta fis semli li FDD. Grazzi President. Hemżon namlu l-armutana sabiex nevitaw il-frodi fuq dan naqblu l koll il-gruppi kollha. Imma xtaq nitkellem fuq punti ieħor. Il-ġestjoni klientari tal-flus. Proġetti li se jkunu finanzjata mill-pjan eh, Juncker mem il-finanzi mandom ximorru għal affarijiet li jridu lobbies fuq eh, ħazna tal-gas u affarijiet mhux sostenibbli fejn bat ikun hemm problemi mux biss ambjentali imma telf eventuali ta' programmi bazzati fuq studji optimistiċi żejjed jħallu part fuq il-flus ta' minnħal 16 u mbagħad irdu ħarsu lura dal- proġetti skużi fuq il-fondi strutturali hemm bżonn ta' trasparenza għal hawnhekk ukoll is membri għandhom ġestjoni klienterji tal-flus, speċjalment fuq il-Fond Soċjali Ewropew. Kull euro minn fuq mill-Fond Soċjali Ewropew fuq dan il-programmi ridu eh, ma jibdewx waslu klientelizmu imma għal ta' postijiet ġodda ta' xogħol. Grazzi l-Onorevoli Schaffhauser. L-Unjoni Ewropea source de fraude. L-Unjoni Ewropea hija sors tal-frodi qatt ma nitkellmu fuq il-frodi tal vet għal Franza qed nitkellmu fuq biljuni fuq dan biss. Qed naraw hemm ħafna frodi li jinqabdu ara kemm jibqa li ma jinqabdux. Qed nitkellmu 160 miljun mill-politika tal koezjoni soċjali kif se niġildu kontra l-frodi jekk l-Unjoni eh, tiffaċilita il ta' anki ta' flus, flus li ġej minn sorsi mhux eh, tajbin. Il-ġustizzja, il-kompetenza sovrana, imma l-istituzzjoni Ewropej m'għandhomx kontroll hemm bżonn li l-istati jerġgħu jiġu għad-demokrazija waħedhom. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Signor President, Signor Komissarju, trasparenza u integrità huma valuri li għandna nirrispettaw u huma parti importanti in-ħajja ta' kwalità huma importanti daqs eh, libertà u demokrazija. Sabiex l-Unjoni Ewropea taħdem mod effettiv, huwa essenzjali li dawn il-valuri nappoġġaw. L-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea huma medda minn korruzzjoni, ħasil tal-flus, frodi, kif ukoll attivitajiet illegali oħra. U hawnhekk huwa importanti mhux biss li nikkritikaw lill kummissjoni Ewropea u eh, hemm bżonn naraw il-problemi fil-Stati Membri nifisom. L-Stati Membri għandhom jerfgħu responsabiltajiet tagħhom u jekk ma jerfawx responsabilità tagħhom, il kummissjoni Ewropea għandha tkun b'saħħitha sabiex twaqqaf tip provdi eh, fondi eh, tal-Unjoni Ewropea. Blue card għalik, taċċetta, sur Anet? Tkellem ħafna dwar il-mod kif l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea, mux mhux dejjem mur fejn suppost. Tini eżempju ta' xi ħaġa li tiġi indirizzata fuq il Unjoni Ewropea fejn tħoss li l-finanzjament taħjar imur. mur fidej l-istati membri sabiex jonfqu l-flus kif iriduma. Grazzi, tweġiba. Eżis kollega Arnett, ma nasibx li eh, sabiex l-Unjoni Ewropea taħdem mod effettiv m'għandix ikollha flus disponibbli tagħha huwa importanti. Jekk l-Unjoni Ewropea trid tkun grupp saħħtu ta' pajjiżi, hemm bżonn ta' finanzjament L-Unjoni Ewropea irid ikollha l-politika finanzjarja tagħha madana kollu nemmen il-mistoqsija tiegħek toħna fid-direzzjoni tajba ma tistaqsijiex li jgħidik il-mistoqsija jien federalista u li Ewropa b'saħħitha. L-Onorevoli Von għal-minuta. Uh, President. President. Komissarju, grazzi l-rapporter, l-rapporter tiegħu. Mod partikolari sabiex għaliex saħaq fuq il-pożizzjoni fuq it-ħul ħafna drabi nifukaw fuq l-ispiża ma naħseb li ma nix ninsew il-flus miġbura. Għal-kem 0.7% biss ta' rizorsi tagħna huma suġġetti għal frodi dan ifisser 61 miljun euro. U għasmat li stat membri u l-Unjoni Ewropea jitilfu 10 biljun euro fis-sena b'riżultat ta' traffikar ta' sigaretti u għedhom biss bis situazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji diffiċli huwa essenzjali illi nedu lura kull euro eh, sabiex ninvestu fit kabir postijiet ta' xogħol. Nappoġġa l-miżuri kollha meħuda sabiex nindirsaw il-problema par eżempju l-partnership agreement ma' kumpanija tat-tabak. U anka l-Unjoni Ewropea u l-iffirmar tal-protokoll ta' ġus maħuda fuq kummerċ illiċitu fit-tabak u l-fattibilità fuq ta' sistema ta' traġabilità ta' sigaretti huma hija waħda mill ta' n nużaw sabiex nindirizzaw il-problema. Għal minut tal-onorevoli Solik. Dziękuję pięknie. Ważna pani komisarz. Komissarju eh, Georgieva fis Slovakkja il-korruzzjoni is-sejba f'kol proġett finanzjat mill-Fondi Ewropej Mill-inti Bulgara jina nemmen illi taf perfettament fuq xed nitkellem. Il-fat illi il-rappresentanti politiċi huma involuti fi frodi bħal eh, dan mhux biss Slovakkja ma' pajjiżi oħrajn hija ħaġa li jafa kulħadd. Għal daqstant m'għandniex investigazzjonijiet kif suppost. Olaf eh, kienet eh, bla saħħa fl-aħħar sena jiena ressaq 13 l-applikazzjoni ma' Olaf u nista' ngħidlek illi eh, hemm totali fuqhom għomda u jekk inta jiserja fil-ġrat kontra korruzzjoni eh, brabta ma' fondi Ewropej. Ma tu neħjom darba dejjem dal-fondi, mux t-wassu għal-rizultati. Ħarisen il-Greċja, il-lom mill-bidonet jiġbru fondi Ewropej u l-affarijiet ma nbidlux. Mux kwestjoni ta' reloka flus mod soċjalista, ma hija kwestjoni naxa sama sumuriku. Grazzi. L-onorevoli Soltex. No, no, no. Gospa predsedujoča, hvala za besedo, gospa sa komisije. Grazie, signor president. Signora Vici president, komissarju, din hija kwestjoni illi se tkun importanti s li il-ġajin. Il-fatt jibqa' illi meta nitkellmu fuq finanzi Ewropej, nitkellmu wkoll fuq frodi u l-Kommissjoni ma terċivix inqas każiet ta' frodi fis-sena mektar fil-fatt. Mhux biss eh, appoġġ għal l-Ewropea manka eh, l-arfin fost il-min joħloq il-frodi il-ridu trasparenza, hemm bżonn naħdmu fuq eh, semplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, hemm bżonn naħdmu sabiex ikonna l-ġizazzjoni raġonevoli li tejn sabiex nidu vantaġġ mill-fondi dispożitana fuq eh, l-PPO m'għandniex niludu ruħna illi din se tkun paketta maġika li serva l-Ewropa mill-korruzzjoni. Qabel ma nieħdu din it-triq hemm bżonn nqisu l-affarijiet għal darba tnejt li xnar ħaġa li nistabilixxu uffiċċju li ma jkollux kompetenzi ċari u lanqas assistenza. Għal daqsant rridu noqgħod attenti, grazzi. L-onevoli Arni tal-minuta. Il-rapport fuq il ġeda kontra l-frodi hija akkuża l-Unjoni Ewropea fl-paġġaġġu tal-rapport ngħidu l-numru ta' regolaritajiet żdied bit 30% mill-2012. Qed nitkellmu hawnhekk fuq 1000 609 inċident ta' frodi, kas ta' frodi, li ma jistawx u mandomx u e, jiġu e, mitfa taħt it Ma nix e, benchmark, ma nix kriterjan, meta ma jkunx hemm frodi, il-flus tagħna jistgħu jinħlew u ma jkollniex idea li dan qed iseħħ xet iwaqqaf rapportaċ effettiv? Hija l-kultura ta' burokrazija, jew forsi u jiena nemmen il-raġuni li il naturli ta' taħit ta' eh, tant il-bot me ċittadini li kawza kwestjoni bħal dawn u eh, ħaġa diffiċli tkellem fuq, ħaġa darba nirrikonoxxu li Brussell hija maqtwa biss mill-ċittadini tagħha kun nistgħu nibdew nindirizzaw problema. Nerva li ġakkal minuta. Il n'est pas là. Mish jgħatem l-onorevoli Sarvana għal minuta u nofs. Grazie, President. Il-Komitat tal-Kontra Budgetarju mill bċa xogħol tajba hawnhekk. Ir-rapport huwa kritiku ħafna dwar il-modi kif nistgħu ntejbu l-infiq tal-Baġit Ewropew ir wol ta' Olaf fil prevenzjoni ta' frodi u regolartajt huwa essenzjali mal-mod kif jopera jitlob titjib. Il-Kumitat huwa konxi mill-problemi f'Olaf imma ħadna approċ loġiku l-indipendenza ta' Olaf hija ħaġa li għandna nkomplu nirrispettaw. Dan ma jiskludix il-ħtieġa potenzjali għal aktar informazzjoni E, b'saħħitha tax qed tagħmel olaf sabiex niddeċidu u narawx qed tagħmel sabiex issaħħaħ l-effiċenza tal-investigazzjoni tagħha. Is-soċjalisti u demokratiċi xorta però iridu iħarsu naħa l-oħra qudiem problemi bħal dawn. Nistgħu naraw dan b'mod ċar fil-fatt illi isottomettew il-miġdid emendi 12 14 qudiem il-plenarja darb'oħra. Dan l-approċċ ma jgħinx lil olaf u ma jġirriċ il-frodi fl-Unjoni Ewropea kemm tejn dwar il-mezzi għad dispozizjoni tal komissjoni il komissjoni ġiet tkun saħħitha anka wara suġġermenti tal-Kumitat twaqqif ta' pagamenti hija miżura eh, meħtieġa għaliex ittejjeb użu ġusta flus tal-Unjoni. Grazzi. L-Onorevoli Balzitis għal-minuta. Grazzi. President. Nilqa il-rapport tal-kollega fil-2010, il-rapport tajt fuq il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni, u għaldaqstant naf il-sujġeteb ħafna fil-2013, il-spejjeż ikkawżati minn frodi fl-Unjoni waslu għal 13 biljun euro l-Istati membri irritornaw l-ura 24% biss ta' flus marbuta ma' irregolaritajiet u frodi. Ovvjament, hemm bżonn nifokaw aktar fuq kontroll u użu ġus ta' fondi tal-Unjoni sabiex ikonna sistemi adattati fl-Istati membri u għanna il-problema kontinwa l-Istati membri li ma jiprovdux dejta eh, b'saħħita tfisser li ma nix eh, sistemi ċari kif stati membri implementaw rakkomandazzjoniet minn Olaf ma nix sanzjonijiet jekk rakkomandazzjoniet ma jiġu segwiti għal daqstant issa l komissjoni għandha terfa' responsabilità tagħha. Grazzi. L-Onorevoli Tomazic. Il-ġlita kontra l-frodi hija l-pedament ta' eh, soċjetà taħdem tajjeb u hija Ħodda utli fi żmien bħal dan rridu nispetaw il-fatt illi l-elit politika minn jieħu deċiżjonijiet waslu għas situazzjoni allarmanti tal-lum ħafna gvernijiet Ewropej sfortatament ma setawx sebu bilanċ bejħol in ta' tħul stabli u tnaqis fil-pejs finanzjari fuq l-ċittadini u negozji li jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli. Dil-politika waslet għal aktar ekonomija kim sejħa griża illi ġa ħallit impatt negattiv fuq budget stabli. Il-fondi allokati minn politiċi ħafna drabi minħabba kriterji mhux trasparenti dejjem se jwassal għal aktar frodi. Is-soluzzjoni miex fil-tisihkan kontroll imma tnaqis fil-taxxa, deċentralizzazzjoni u rispett tal-prinċipi tas sussidjarità l onervali skilleċ għal-minuta. Zahvaljujem. Pozdravljam izvješće. Grazie. dan ir-rapport tas Sur Pirinski. Il-frodi mhux problema biss fl-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-vanti ħaġa ssiba fl-Unjoni kollha. Il-livello li tabbus ta' flus pubbliċi hija problema ta' natura teknika kawżata minn traskuraġni ta' kapaċità amministrattivi u taħriġ. Tajjeb ngħidu illi fil-waqt li n-numru totali ta' regolaritajiet Zdiet l-ammont f'termin assoluti naqas għanna nsaxħu servizz kortament ta' fiġġa kontra l-frodi, hemm bżonn regoli standardizzati fl-Unjoni u għandna nżommu l-integrità tal-politika ta' konvezzjoni sabiex huwa kredibbli u ta' suċċess. Grazzi. L-Onorevoli Damato għal-minuta, grazzi. Il-rapport tal-kollega Perinski interessanti iva, imma bżon najdu xi affarijiet ukoll l-ewwel nett. Il-fatt li għall ewwel darba l-politika ta' koeżjoni hija t-tieni settur ta' spiża tal-budget fejn qed nivverifikaw l-ola numru ta' frodi Zgur mm, eh, ma jfissirx li għanna nifirħu l ta' Kważjoni fil-fat reġistrat 328 ta' frodolenti, 662 irregolartà mhux frodolenti dawn in-ċifri ħasbuna speċjalment jekk niftakru li l-mira ta' dil-politika hija waħjar eh, għandha tkun li kun hemm inqas diskrepanzi ekonomiċi. Italja, Rumanija, Bulgarija, Polonja qegħdin fuq net fuq irregolaritajiet marbuta ma' fondi Ewropej. L-Italja, pereżempju, kena 72 kas ta' er jew eh, tentattivi fl-2013 biss fl-utka ta' kważjoni biss. Jekk minna ħawa pożittiv illi l autotarajt skoprew dan il-frodi, rridu nistaqsu mhux biss fuq il-livell ta' infiltrazzjoni kriminali u korruzzjoni, imma rridu nistaqsu fuq nuqqasijiet fis-sistemi ta' kontroll għandi f'moħħi l-operat ta' ġestjoni u eh, l-auditjar. Il-kelli ma tiġi interrotta. Signora D'Amato, Blue Card, taċċetta? D'Amato? Signora D'Amato? Sur Jakovčić. Poštovana gospođo D'Amato, Signora D'Amato, segwejt b'attenzjoni d-diskors tijak. Aħna ħadimna fl-imkien, fil-Komitat Reġi, u għandi mistoqsija lik. Id-diskutejna fuq ħtieġa għal proċeduri simplifikati, illi jgħinuna nizguraw illi irregolartajt il rapportati ma fil-fat minħabba konfużjoni. Taqbel miħaj illi jek nisimplifikaw il-proċedura dan jgħin il-proċess? Dato di fatto e, di recente. Huwa stat ta' fatti huwa reċenti li fl-Italja f'reġuni inqas sviluppati hemm każijiet ta' frodi li dom jeżistu ma' programmi operattivi reġjonali li għal darba ġew blokkati speċjalment dak ir-reġuni fejn hemm l-iktar bżonn ta' dawn il-fondi. Għal daqstant il-mira x'inhi? nifmu għalfejn l-autoritajiet ta' awditjar mux jaħdmu l-tajna reċentement mal-kabinet tal komitat reġi u il-problema hija bażika għandha x'taqsam mal-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni ta' awditjar u nitolbu l-Kommissjoni sabiex tagħmel kontroll aħjar mill qed tagħmel bħalissa. Merci. Grazzi. L-Onorevoli Kniċi, għal-minuta. Grazzi, President. Grazzi għal komissarju l-intervent tagħha u grazzi għal rapportera xogħol eċċellenti tiegħu permezz ta' rapport li niddiskutu l-lum u li eh, nistgħu npoġġuh eh, fil-dibattu ktar wiesa li għatipif fil-mendi ta' rapporter eh, l-ħarsin tal-trasformazzjoni tal-Unjoni għandha tibqa' mira prioritarja tal-politika tal-Unjoni Ewropea Il-rizultati mill ħu jimluna t-kistra tal-Uffiċċju Antifrodi Ewropew qed jitjibu minn sena l-oħra, l-investigazzjonijiet saru iktar numerużi u żmien li hemm bżonn biex toħroġ rekomendazzjoni qed jonqos mod konsistenti minkejja l-fatt li prezentaċ ta' fondi li ma ġerx il-kuprati jom tefqa ħażina daw li għawis. Nemmen li sabiex naqsu percentaġġ bħal dam, fi ATP fem bżonn illi wkoll nistabilixxu kemm se jkun l-Uffiċċju ta' Proktur Ewropew intuħ garanziji ta' indipendenza, defiċenza u ta' repetità ġestjonali indispensabbli sabiex inkun jista' jagħmel xogħol u eh, sabiex iħares l-interessi finanzjari tal-Unjoni. ġifiri il-flus minn ħares it-taxxa. There's a blue card for you, eh, Madam Kinichi. Monsieur Kopp. <laughs> Signor, Id-dibattitu huwa fuq l-interessi finanzjari tal-Unjoni, mhux fuq il-korruzzjoni. Ma tasbux li qegħdin nitilfu ħafna iktar flus fuq proġetti legali meta fl-Unjoni tiegħi 95 tal-flus għal proġetti jinħela. Madam Kinici. Signora, fidejk biex tirrispondi għal din il-blue card. Jina nemmen fil-qosor li wieħed ma tistax inti tagħmel id-differenza bil-fors irid ikun hemm eh, ma tistax wieħed jażel bejn ħaġa u oħra hemm ħaġa u hemm oħra u tnej huma eh, wieħed irid jikkonsidrom. Grazzi, is-sur minuta. Grazzi, ħafna, President aħna kollha rridu niddefendu l-interessi finanzjari tal-Unjoni, imma qed nitkellmu wkoll fuq l-integrità wara kollox. L-integrità fil-ħajja ta' kuljum. Priorità. Kif se nagħmlu priorità? Il-flus kif jintnefqu kif jintnefqu rridu naraw bħala priorità li ikunu trasparenti. Situazzjoni naraw li fil-prattika tvarja. Jiena nipprova nsib il-traċċa tal-flus ta' kif eh, xejna fuq ċerti proġetti fil-Polonja. U ma jenna li ġifri, jenna naħseb li trasparenza l-iktar ħaġa importanti, anke meta niġildu kontra l-korruzzjoni. Grazzi. Is-sur Batten, l-Unjoni Ewropea minar suċċess ila tiġilet kontra l-frodi 20 sena sena wara sena wara l-oħra fejn l-awdituri ma jiffirmaw eh, fid-dinja eh, normali l-frod squad kienu kiku ila li eh, talbet intervjeni il-żewġ partijiet huma il-CAP u il-Fond ta' Koezjoni fejn l-iktar ikun hemm irregolaritajiet. L-Italja, Rumanija, l-Bulgarija, l-Polonja, Danimarka u l-Greċja huma l-iktar pajjiżi li fihom naraw hemm eh, irregolaritajiet. Jekk aħna natu ħafna flus il-pajjiżi li huma korrotti minnhom fihom, ovvjament x'tistenna. Il-kostituenti tiegħi f'Londra se verament iġibojni wara għawidnejom meta jaraw li pajjiżi fejjem il-frodi nipqaw nipumpjaw l il-flus. Jena nispera li xaħġa ħat imbidel wara li fis-7 ta' Mejju l-UKIP jieħu u kol spinta l-qoddim.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 ikun hemm rapport ta' monitoraċ fil-ġustizzja affarijiet interni jiena pala reprezentant ta' ċittadini segwejt dan ir-rapport imma il-gvern tal-Bulgarija ma tantx ta' widen dan ġifiri juri li l-gvern qiegħed eh, eh, ma jagħmel xejn kontra l-korruzzjoni. Да се създаде на такава, се предпоставки за толериране на престъпленията и измамите с което европейският съюз на практика става съучастник в qed naraw li hemm ċertu entitajiet li li tolleraw il-reati, anki meta jkunu reati kontra l-Unjoni kontrija stess. Fl-IPPO irridu naraw fil-futur dan jaħdem tajjeb. La parole ta' Mr. Mark Marc pour une minute. Sur Mach. Sinjuri, il-rapport li għanna qoddimna itina ħafna informazzjoni dwar il-frodi, il-erq, u il-mod ħażin kif jintnefqu l-flus tal-Unjoni. U ma flus tan-nies wara li ħalsu t-taxxi n-nies għalihom. Il-Kommissjoni Ewropea u l-maġġoranza fil-Parlament ma jridux jaraw il-kawża il-fat li aħna nibqaw nemnu li il-flus iridu jitqasmu mill-Unjoni Ewropea biss. Għaliex il-flus ma jibqawx fidejn l-istat, fidejn il-municipalitajiet li jħallsu għal toroqo. Għaliex il-flus ma jibqawx fil-bwiet tal- il-bwiet ta' ċittadini u jiddeċiedu huma Ek hemm bżonn ninsow il-fondi u bekk ninsow il-korruzzjoni. Issa morru għal KHDI għanna 13 persuna nixtiequ jitkellmu imma se nippermettu 8 biss imħabba l-ħin. is Peters. Grazzi, President. Infiq għaqli tal-budget Ewropew għandha għandu jkun fattur importanti għalina jekk aħna importana mill-futur eh, ta' din l-Unjoni. Dan ikun mod aħjar ta' kif ukoll nibnu il-fiduċa fl-istituzzjonijiet Ewropej. Hemm ħafna burokrazija li ovvjament ixxekkel il-prevenzjoni hemm bżonn ikun hemm miżuri ta' prevenzjoni. Hemm il-clawback indicator. Dan tela fl-2013 u bekk naraw li istituzzjonijiet huma determinati li jaġixxu. Imma xorta hemm il-bżonn li naraw eżattament minn fejn ġejjin l-irregolaritajiet. Is-sur Caputo. Grazzi ħafna. Qed nitkellmu fuq ir-reċiklaġġ tal-korruzzjoni. Nafu li sistema hija marida, hija verament huwa falliment u anki il-sanzjonijiet mumiex bizzejiet għal din is-sistema Ewropa. Hemm bżonn iktar li konna naħdmu b'mod unit u għalhekk hemm bżonn armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet li jimplementata fl-istati membri tajjeb iċifiri u kol nissimplifikaw ir-regoli proċeduri u natu iktar informazzjoni li l-autoritajiet li maneġjaw il-fondi. Meta nitkelmu fuq eh, fuq xiri pubbliku tajjeb li naraw li kunem kontroll u kol estern biex nġildu kontra l-regolatajiet Inkomplu nisema Sur Marijas. Il-ġlida kontra il-frodi hija biċċa xogħol importanti ħafna ta' mill-Unjoni. Iktar iktar fi żmien ta' kriżi il-frodi huwa fenomenu eh, ta' dannu mafja tal-mafja kapitale il-kontrabandu tal-sigaretti, il-frodi tal-vet, l aks leaks. Dawn kollha irregolaritajiet u kol li jisiru minħabba l-izbalji. U għalek irridu nużaw tajjeb ir rizorsi limitati tal-fondi Ewropej qed nitkellmu fuq żewġ biljuni ta' euro. L-ammont ġifiri huwa kbir u l-frodi hija kbira. Iċ-ċittadini Ewropew ma jistawx li jissaportu jaċċettaw dit tip ta' frodi. Is-sur Jakov Xiċ minuta. Jina ma nixtiex li ngħid li dan id-dibattitu mhux importanti imma qed nitkellmu fuq żewġ biljuni daqshekk huma um il-frodi fl-Ewropa imma xorta nixtieq ngħid li rrid nara sanzjonijiet stretti fuq ir-reati. U għalhekk jiena naqbel li jitwaqqaf li PPO għax il-reati ma jarfux il-frontieri Jiena għandi esperjenza fuq livell reġjonali u lokali nixtieq ngħid li l-proċeduri rridu nissimplifikaw ma f'ċertu sitwazzjonijiet wieħed jista' jqis li hemm frodi imma jista' ikun pereżempju li n-nies ikunu xtraw xi ħaġa u mhux xi ħaġa oħra bħala żball ġifieri. Viegas, un minut. Eh, Reġiċtem za importanzja du kombata fraud Għana, e għetnidu nota ta' l-importanza kontra il-frodi. U kull miżura li tara li il-fondi Ewropew jintużaw tajjeb hija tajba. Nafu li ta', ta min nevitaw is-sensjonalizmu u nara nejdu li 14.000 mill-50.000 irregolarità kienu kawza ta' zbal. Il-frodi edha hemm din irridu niġġildula imma irridu wkoll nasbu kif sentejbu l-proċeduri amministrattivi ir-riżorsi tal-Unjoni ivarjaw u ħafna drabi l-Istati membri kunu kol vitmi ta' globalizzazzjoni li jifaċilitaw kull tip ta' skema li wieħed jista' juża biex jevadi t-taxxa. Grazzi. Is-Sinjura Moje. Kollegi, jiena xtaqt nixtilkom l-attenzjoni għal problema kif jintnefqu il-flus tal europa li morru ċertu stati membri. Jiena ġejja mis-Sardenja li hija tal-qoddim net dwar l-istatistika li ta' fuq il-flus tal-Unjoni dan huwa eżempju negattiv anki għal reġjuni oħra. U il-maganje dejjem iġibu l-iskuża tal-privatezza. Nafu li hemm ħafna risorsi li jisfaw fi xej, jinħlow minħabba l-politika lokal. L-Olaf mandux xogħol faċli imma s-sitwazzjoni ma nistawx nlaħqu magħha. l korruzzjoni il-qerq tal-flus pubbliċi hemm bżonn tuqqafa l-Ewropa għandha bżonn toqgħod iktar attenta, iktar attenta milli qiegħda llum. Grazzi. L-ħata xi Mr. Kelly. Is-Sur Kelly. Grazie ħafna, President. Huwa skandlu l-ammont ta' flus li et l ammont ta' flus li qed jinħlow mħabba kull tip ta' frodi hemm bżonn nagħmlu l mużana biex niġġieldu kontra dan fl-Unjoni inkwantu għal programmi differenti, rapporter għal li tlifna żewġ miljun biljuni kull sena imħabba frodi regolaritajiet joħroġ ċar li s-sanzjonijiet li għanna mhux biżejjed. Forsi eh, kiku jollow dan forsi jgħin biex dak li jkun ma jissugrax. Hemm bżonn nedukaw iktar, hemm bżonn nagħtu iktar informazzjoni fuq ir-regolamenti fuq il-proġetti. Jekk nagħmlu dan, forsi il-frodi u l-irregolaritajiet osu Grazzi il sinjura Pisjano. Grazzi, President. Il-rapport tal-Kommissjoni tatina kontest pozittiva pozittiv għax il-numru tal-frodi ola imma eh, naqas u kol naqsu statistiċi oħrajn. Oh, rajna li kienem iktar minn 1600 irregolaritajiet fis-settur tal-agrikoltura fis-sajt u jinx hawnhekk xtaqt nerġanejt li aħna ma jistax ikun li ma nofqux tajjeb lanqas juro ma nistaw naħlu għalek huwa tajjeb li naġixxu mod ieħor, speċjalment bil-prevenzjoni, billi nevitaw li ċertu aġir u mġieba illeċita ma ssirx. Fl-Italja il-kolaf rajna li dan ħadem tajjeb u konna ta' eżempju Hemm bżonn li nikkundannaw nagħmlu repressjoni il-President il toqqaf il-kellima. Għandek blue card, sinjura, taċċetta? Is-sur Vali. Grazzi, jina xtaqt nejt il-kollega, il jekki tafx li il-kontra li fuq il-fonti strutturali jisiru mill-autoritajiet nazzjonali un bat il-Kommissjoni tagħmel li ċekkjar l iċċekkjar ieħor. U peress li intom edin fil-gvern fl-Italja u sajilkom għal ħafna snin, xtaqt inkun naf jekk intom edin tamlu xaħġa biex trasparenza edin tamlu xaħġa biex tolluwa trasparenza ċettadina. Grazzi ħafna. Sinjura, għandek nofs minuta biex tirrispondi. Nirringrazzja l-Onorevru Valli, imma eh, xtaqt nejdlu għal dar boħra li l-Italja eh, għadu ma ntebaħx li l-Italja hija ta' eżempju l-istati membri oħra, per eżempju fuq il-kolaf li jaħdem tajjeb mill-2006 u li jagħmel il-koordinament ta' dan it-tip ta' xogħol ġifiri importanza biex eh, il-frodi ma ssirx qed nagħmlu ħafna affarijiet għad baqa xi jsir mhux n-negaw dak li huwa ovvju imma n-numru tal-frodi għadomonijin eh, ma naħseb li qegħdin namlu passi tajbin il-qoddim u rridu nkomplu namlu dan flimkien Grazzi ħafna bekk eh, spiċċajna l-keġ tiegħi is-Sinjura Georgieva issa għall-Kummissjoni. Grazzi. Very much and thank you for all. Grazzi ħafna u grazzi anki għal kommenti kollha illi għamiltu. Aħna għandna obbligu kbir lejn il-ċittadini illi nużaw il-flus tagħhom b'mod sowa xieraq u inkunu responsabli għal kull ċentesimo. Il-fatt illi il-frodi nizlet ftit fuq il-nefqa ċe nizel 0.19% e, meta qablu għama 0.21 ta' sena li għaddiet. Pero 0.19 huwa 0.19 wisq. Rridu namlu mod illi anki dan jisparixxi. Kien hemm komment illi il-kontabilità tagħna mhix firmata. Mhux veru, il-qorti tal-awdituri dejjem iffirmat f'dawn l-aħħar seba' snin, però għad għandna il-livell oli ta' żbalji 4.7 fil-mija il-juma iktar mit-toleranza ta' 2% stabilita mill-qorti. U għaltinna l-qorti u kol moċar illi jekk ek nisimplifikaw il-regoli kif għalu ħafna nis, hija ħaġa tajba mhux biss għax bekk inkunu nistgħu naqsu l-iżbalji, imma hekk jista' jkollna wkoll iktar trasparenza u n-nies ikunu jistgħu jirintraċċawhom il-flus. Jekk tkun ħaġa komplikata ma jkunux jistgħu jittraċċawha. Għal daqstant it-trasparenza hija l-aħjar mod biex niġildu kontra il-korruzzjoni. Jiena nixtieq ngħid illi aħna il-Parlament eh, inħossuh bħala imsieħeb biex jgħinuna fis-semplifikazzjoni. Aħna dejjem hekk jiġri li nibdew b'regoli sempliċi u nikkomplikawhom. Però fil-parametri tal-MFF għandna pedament ta' trasparenza u setejna di biex nużaw il-flus dejjem iktar aħjar u iktar b'mod responsabbli. Naqbel ma dawk li tkellmu fuq il- l-importanza, illi nitkellmu anki fuq it-ħul, mhux biss fuq l-ispiża Eh, sfortunatament fil-tħul il-frodi eh, telat ftit 0.29% u dinja ħaġa gravi għax dawn huma eh, telf fitħul minnant il-pajizi, minnaħat tal-pajizi tagħna ma nistawx nittolleraw. U għaveru li prevenzjoni aħjar mill-kura, jina naqbel perfettament li namlu prevenzjoni tal frodi u tal-izbalji hija ħafna ħjar milli nikorreġuhom, però irridu naġixxu anki meta jkun hemm frodi. U jiena naħseb illi jekk ikonna uffiċċju ta' prosekutur Ewropew bil-mandat ġust biex ikun jista' anki eh, jikorreġi l-frodi tal-VAT biex bekk insinu iktar effettivi u mux inqas effettivi kif ħafna minnkom għalu. Bekk inkunu aħjar biex niproteġu l-interessi tal-Unjoni Ewropea. U, u li huwa l-interess tal-Unjoni Ewropea? Huwa propju dak li niproteġu ċittadini. U għal dan irridu nkunu kredibbli fl-attivitajiet tagħna u għal din raġuni aħna fil-Kumitat ta' Supervizjoni u ma kollha hekk nikkonsidraw l-kredibilità u importanti illi aħna nafdaw fl-uffiċċju tagħna fid dej li tina u dina ħaġa illi eh, jiena eh, naqbel maħħa u naħseb illi riżultatu importanti ħafna. Naturalment se nkomplu diskutu fuq dan il din il-problema, din hija azzjoni li qatt mi se tieqaf. Eh, naturalment il-ġudizzju għandu jsir fuq il-azzjonijiet u mhux fuq il-klim li namlu li ngħidu. Issa Sur Pirinski għal eh, il-rapporter. Grazzi President, jien nemmen l-iskop ta' dan l-eżerċizzju huwa biex noħolqu il-kooperazzjoni effettiva u li taħdem bejn il-Parlament u l-Kummissjoni biex verament niġildu kontra il-frodi, l-irregolaritajiet, għaxina nemmen illi il-kompissjoni fil-persuna ta' Signor Georgieva tat impen ċar biex tilħaq dawn l-aniet u l-antana ġenerali għandu jkun eh, illi natu appoċ għall-isforz tagħhom. Naqbel ma' Signora Gressle illi irridu aħna eh, nafdaw fl-istatistika u nixtieq nistiden il-kollegi jikonsidraw id-data li senajt mill-biljun u 700 miljun ta' euro fl-ispiża illi huma uh, soġġett għal irregolaritajiet dawn huma 1.34% tal-ispiża ġenerali kollha kemm u dan jfisser illi hemm iktar mill-98% tan-nefqa illi ġiet minn fuqha b'mod korrett Fuq dak li għandu xaqsa ma' loan resources li rkupru 380 miljon issibuh fil-rapport dan 380 miljon huma eh, regolari li huma 1.86 tal-kontribuzzjoni tal-own resources. Barra minn hekk fl-2013 il-valur tal-irregolaritajiet tnaqqas bi 30 fil-mija meta nqablu għamar 2012 u l-frodi nizlet bil-21% qed nitkellem jiena fuq il-valuri u il-numru ta' regolaritajiet huma iktar u dana jitlob kura differenti, pero jena nemmen illi illi jek insiru iperkritiċi ma nkunux qegħdin li proteġġu l-interessi finanzjari tal-Unjoni bl-aħjar mod Grazzi. Issa eh, u dibattitu u il-vot se jsir għada. Issa, inkomplu fuq il-punt li mis. Dikjarazzjoni tal komissjoni tal-Kunsel fuq il-Konferenza Globali fuq eh, l-Ebola.